ta' tkun ta' ta' stata til frott u tkun tajba għal kulħadd u toffrina budget ta' suċċessa l 2011. Grazzi. Thank you all. That item is now closed. Grazzi għalek nalqu dal-punt fuq l-agenda. Issa mistoqsit l komissjoni Niskuta ruħ bil-qoddim imma għedin tajt. Imma fit-8 nofsi konna nalqu. Nibdew bil-mistoqsijiet eh, prioritari. Nibdew Mr. Paleckis. Bat is-sur McGuinness. Mr. Cecil Andor. P. Balks. U Sinira Hedegaard. Forse mistoqsija kull wieħed. Jiddispeċini. Ra mistoqsija? numru 16. Mr. Mitchell on the point of order. My point of order is... Point of order. Suppost so, bdejna fis-seba, Sur President, u naħseb il-mistoqsija tiegħi għal il-Kummissarju tal-Iżvilupp musnerħu nagħmlu għaxek. Meta tħalsi għajlu konna sija tart, issa nof sija tart, għet niprofa nħaffif l-affarijiet, ma nittama illi naslu sa' l-mistoqsija tijak. Sur deħuħt, risposta l-mistoqsija 16. Mr. Pelakis question, yeah, number 16. Uh, Mr. Sur President. Mm, Mistoqsija li għet nwieġeb fisem il-kollega Attinger. Il-konsultazzjoni pubblika pubblikata fis sit elettronika European Voice saret bejn il-3 ta' Marzu u l-3 ta' Mejju 2010. Kenna 510 risposta kena ħafna partit interessati li batu l-risposta bil-miktub għal konsultazzjoni pubblika f'forma ta' posta elettronika u f'termini ġenerali maġġoranza ta' ċittadini Ewropej ma' favur leġislazzjoni kmitarja vinkolanti il minna kwaħt jistenna tisħiħ, ċertezza legali, nforzar fuq u anka fuq teħt deċiżjoni rapport se jkunu publikat fuq il-sit elettroniku tal-Kommissjoni. Il-proposta leġislattiva se tkun ibbażata fuq kapitlu 3 ta' trattat Juratim illi jitratta protezzjoni u sigurtà. Lan u li jinħolo għafas komunitarju sa' timmem biex jizguraw maniġjar sostenibli tal-fuel u anka skart radioattiv għal kutib ta' skart of kull stadju mill-ġenerazzjoni għal skart u kol ma jkunx hemm piżijiet żejda fuq ġenerazzjoni tal futura li xatem l-analiżi teknika d-dejja għadu mm, kmini wis tkun taf imma kol stat membru għandhom ikunu responsabbli għall-immaniġġjar ta' skart radioattiv. Grazzi. <coughs> Mr. Paleckis. Sor Paleckis, 30 sekonda mistoqsija supplementari. President, għaċu. Mm, Grazzi, Sor President. Grazzi għal risposta tijak, imma ma tħallx wis fuq l-speċifiku. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha ħtiġijiet ambjentali li jkunu ola f'dan il-qasam. Xtaqt nistaqsi mistoqsija, nifhem li l-Kummissar responsabbli għal dan il-qasam mhux qiegħed hawn imma xtaqt nistaqsik dwar il-pjanijiet tal-Kommissjoni li tiffinanzja dawn il-miżuri. Se jkollna fondi adekwati sabiex niżguraw deċiżjoni li jkunu favorevoli għall-ambjent? Signora Tikaw għal nofs minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-maniġġar ta' skart radioattiv u l-ħazna ta' dan l-iskart għandu jisir taħt sigurta massima għal daqstant huwa neċessarju li kunem kooperazzjoni bejn l-okratiet Ewropej reġjonali u lokali. nistaqsi l-Kommissjoni xirwol qed ħares fil-proċess qed tara fil-proċess għall autoritet lokali. Is-sur Deggoħt jatawn fissem is-sur Oettinger. Ma forsi jekk tixtieq tirrispondi għal mistoqsijiet supplementari? Nista' nipprova, sur President. Nipprova ma ngħidx ħmerijiet. Il-mistoqsija ta' Sur Paleċkis Il-finanzjament mill nistanara se jkun kwestjoni nazzjonali għaliex ir-responsabilità taqa' taħt l-Istati membri. Huwa l-qafas legali li l-Unjoni Ewropea tħed tkun qed implementa. Jiena nassumi li l-finanzjament jibqa' taħt l-Istati membri. Jekk fil-leġiżlazzjoni flimkien ma l-autoritet budgetarja tittieħed deċiżjoni differenti. L-autoritet lokali, sinjura, naħseb dan għanna narabom ma' distribuzzjoni tal-poteri fl-Stati membri. Jekk l-autorizzazzjoni uħorġux mill-autoritet lokali jew le, se jkunu parti mill-proċess ta' t ta' deċiżjoni mista' jkun li fl stati membru ikun hemm dispożizzjoni fejn l-awtorizzazzjoni għall attivitajiet ta' bini pereżempju jaqgħu taħt kompetenza nazzjonali. Kollox rridu naraw fid-daw tal-leġiżlazzjoni ħankun qed nipproponu dalwaqt. And now Mr. De again on question 7. Sur De Gucht, mistoqsija numru 17, sur Aylward. Komissarju. Uh, Mr. President. Sir President. Il-Kommissjoni tiħu bis-serja ħafna il-kwistjoni tal-xol sorza ta' tfal. low f'Ġunju għalet li 200 miljon eh, tifelu tifla jaħdmu bil-fors għal hemm xejrit li qegħdin joqsu, però għatanna 200 miljon. Tifelu tifla li suppost qed jieħdu edukazzjoni mhux jaħdmu, Huwa importanti illi Eh, naraw illi 5% ta' dawn it-tfal biss jaħdmu settur orientati għall esportazzjoni Il-maġġoranza jaħdmu fil-bidja jew eh, jaħdmu f'qasam domestiku. Hemm bżonn approċċ illi jiffoka fuq il-kawża, il-faqar u nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni. Dan l-approċċ ġi stabilit fil-dokument tal-Komissjoni ta' għal-ġrida kontra il-xol sforzat ta' tfal. U dan ċess għoddim il-Konsil 14 ta' ġunju. Għamlu referenza żewġ dokumenti għal aktar dettali fuq il-politika u anka il-żvilupp eh, futur tal-politika. Qed nagħmlu kontribuzzjoni għal mira globali li neħħu l-ar eh, tip ta' xogħol tfal tal-2016 u mbagħad eventualment inneħħu kull tip ta' xogħol forza tfal. Ħafna SMEs jerfaw responsabilta sabiex jiżguraw illi xogħol forza tfal ma jkunx parti mill-katina ta' attività tagħhom. Il-Kummissjoni qed tara modi kif nistgħu nintegraw kwistjonijiet ta' drittijiet umani fuq uh, skala aktar wiesa, f'naqxa politika aktar wiesa. Intrapriża rumedi jistgħu jużaw numru ta' skemi li operaw fl-Unjoni Ewropea skont il-kriterji ta' kull skema jista' jkun illi xogħol ta' tfal ma jiġix eh, involut fil-produzzjoni fiħdan din iskema. Thank you. Grazzi. L-ewwel is-sur Ejward għal 30 sekonda bat s sur għal 30 sekonda bat il-Kummissjoni. Grazzi, Sur President. Kommissarju. Attivisti fil-qasam ilhom isejħu sabiex eh, impjek ta' tfal jinqat dejjem. Ma nix nitrattaw pala situazzjoni separata pal muwa fil-kas issa. X-progress se tamel kommissjoni? Il-kommissjoni għanda politika specifika sabiex tintroduċi jew tintroduċi mill-ġdijt eh, tfal ħaddi ma fil-sistema edukattiva. Sur Rubik. il-mistoqsija tiegħi hija din. Fin-negozjat ta' WTO jista' jkollok diskussjoni sabiex ikonna tikketjar u anka kooperazzjoni ma' intrapriżi rumedji sabiex konsumaturi ikunu ċerti li dal prodotti ma ġewx eh, prodotti permezz ta' tfal ħaddiema, grazzi. Kommissarju, Nikjoġbuk? With respect to the uh, additional question by uh... Fuq il-mistoqsija ta' Soleil Word, nista' ngħid illi rispett għal konvenzjoni minn konvenzjoni tal-ILO illi jitkellmu dwar drittijiet fundamentali fil-dinja tax-xogħol huma parti integrali tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Kemm il-skema GSP GSP Plus jew kell arranġamenti oħra dawn il-konvenzjoni fuq il-lata minima u wieħed minja tnejn fuq l-ar forma ta' impjegi għatfall. Inkludu kol dispożizzjonijiet tal-implementazzjoni u monitoraċ ta' korpi governattivi u dialogu fejn meħtieġ u anka reviżjoni indipendenti u anka rekomendazzjonijiet. Il-politika tagħna Mish kwistjoni fejn nisiltu preferenzi kummerċali, per eżempju. Nistaw neħdu azzjoni, imma nemnu, illi fid dol tal-fat, illi huwa perċentwal zaħir ħafna ta' tfal li qed jaħdmu fis-settur tal-esportazzjoni, għandna nkunu eh, eh, protettivi għandna skemi differenti ma' pajjiżi bħal per eżempju l-Indja, fejn neħdu ħsieb it-tfal u niżguraw li jista' ukoll kollom edukazzjoni bażika. Fuq mistaqsija bażika fuq l-SMEs anka daw l-iskemi kuma volontari volontarji jistgħu jagħtu kontribuzzjoni. Madanakollu rajna li ħafna SMEs huma esti eh, jimpenjaw ruħom għal dawn l-iskemi u jgħidu fl-aħħar mill-aħħar illi l impiegi ta' tfal ma jkunux eh, Eh, ma tkunx ma tkunx parti mill-katina ta' attivitajiet tagħhom. Naddu sal mistoqsijiet minn dax mis-Sinjura McGuinness. Meta eh, tkun lest jekk jogħġbok kommissarju tista' tina r-risposta tiegħek. Grazzi, Sur President. 30 ta' ġunju, il-komunikazzjoni ta' 30 ta' ġunju fuq tisħiħ ta' koordinazzjoni għal tkabbir u xogħlijiet huwa segwitu għal komunikazzjoni li ħriġna fit-12 ta' Mejju u tippreżenta eh, passi konkreti għal koordinazzjoni sħiħa. Nipproponu sorveljanza iktar effettiva u sorveljanza fiskali iktar b'saħħita, anke sorveljanza ta' zbilanċ makronomiku u anke koordinazzjoni eksanti ta' politika ekonomika taħt il-semester eh, Ewropew il-proposti ntlaqaw fil-Konsil, il-Task Force Van Rompuy u l-Parlament u anka fost il-mezzi ta' xandir. 17 ta' ġunju l-Konsil approvat il-sforzi tagħna u għaltinna sabiex inkomplu namlu governanza effettiva Ewropea realtà. Il-Kommissjoni se tadotta il-proposti legali propju dan ix xahar Aħna ovvjament niddependu fuq l-appoġġ tal kunsill u l-Parlament sabiex taw l-ġizlazzjoni meħtieġa u nagħmlu dan kollu operattiv ma lejkem jista' jkun. Pala parti mill-pakket leġislattiv se nkun qed nipproponu tkaxxa tal-oda ġdida ta' sanzjonijiet sabiex nimxu skont il-patt ta' stabilità kabbir, mekkaniżmi ta' tisħiħa għal regoli fiskali, jumma elementi ċentrali tal-proposta tagħna li huma wkoll importanti għal qafas fiskali wkoll kwestjoni importanti fil-diskussjoni dan it-task force kif intqal fil-komunikazzjoni fil-tim ta' ġunju qed nipproponu fl-ewwel stadju sistema ġdida ta' sanzjonijiet għal 16 stat membru ta' artiklu 1 ta' 6 u kol l-ewwel għal prevenzjoni f'dan il-patta stabilità tkabbir u kol korrettività fl-izbilanċi makroekonomiċi Dan ifisser interdependenza aktar b'saħħitha fl-Unjoni. Sanzjonijiet se jkunu komplementari għal dawk li ġam ġew imbasra fil ta' stabilità u tkabbir. Imma jintervjenu fi stadju aktar bikri proċedura ta' eh, deficit eċċessiv sabiex nżidu l-effettività fil-Stati membri għanna t-tini stadju fejn introduċu possibilta ta' sospensjoni u kanċell kanċellar ta' appropriazzjonijiet mill-budget Ewropew. Dan jikkonċerna spiża marbuta ma' politika koeżjoni, politika agrikoltura komuni u anka fondi ta' assajt. Lan se jkun nużaw il-budget Ewropew pala l-leverage komplementari mal-pat ta' stabilita u tkabbir. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi, issa Signora McGuinness, un-batta Signora Haken. Għal nafs minuta. Grazie President, grazie il kommissjoni għal risposta wisa, rajt il-dettalji kolla, iżda jina kelli mistoqsija aktar speċifika fuq il-possibilità ta' sanzjonijiet. Kif tistaw tissanzjonaw stati membri u l-gvernijiet tagħhom minn ma jkollhom effett ta' detriment fuq il-ċittadini tagħhom. Naħseb li dan ħajtem il-budget li jkun jista' jasal għas CIP u l-koeżjoni, għalhekk il-ċittadini ħajbatu minn din id-deċiżjoni nixtieq li tiċċara dan il-punt f'din il-Kamra l-lejla. Is-Sinjura issa. Eh, Commissioner, I agree. Kummissarju, naqbel li għandek zon regoli meta jkun parti mill-munita unika, iżda l patta stabilta' u tkabbir twaqqaf fi żmien differenti, issa wasanna f'kollha dinji pajizi differenti, eh, pajizi huma differenti, u hemm pajiz, per eżempju, pajizi li huwa li qed ibati għatem nuqqasijiet, qed titkellem dwar lodot ta' sanzjonijiet, iżda bħalma qalet il-kollega, daħi kollu impatt fuq ċittadini. U għalek ma nemminx li dan huwa l-mod li l-Kummissjoni taġixxi meta għatem pajjiżi li kważi fallow ekonomikament. Grazzi, il-Kummissarju meta tlest. I'm ready, President Stephen. Lest, anki f'dal ħin ta' ġurnata, Sur President naħseb mistoqsija kwistjoni teknika. Fil-kas tal-programmi multiannuali, sospensjoni tal- pala sanzjoni di se tkun tapplika fuq il-pagamenti ta' per eżempju periodu ta' sentejn. Dan għandu ħares il-proġetti għaddejjin u l-programmi multiannuali u jiprovdi l-okta manuvra biex l-istati membri kun jistaw jirrettifikaw din is-sitwazzjoni Il-fondi mbagħad jistgħu jerġgħu jiddaħlu fil-budget la darba l-istat membru mbagħad jilħaq ir-rakkomandazzjonijiet ta' kunsill. Telf ta' pagamenti jiseħ biss jekk l-istati membri ma jżomx ma' rakkomandazzjonijiet tal-kunsill. Barra minn hekk, wara l-komunikazzjoni ta' 30 ta' ġunju il-mekanizmu għandhom jiskludu situazzjoni fejn tnaqqis ta' nfiq tal-Unjoni Ewropea jfisser tnuqqas fitħul ta' sajjida l-bdiewa. Dan n-nuqqas f'tal-kategoriji differenti ifisser li n-tamaw li din il-kondizjoni tintlaħaq minn ħadd l-Istati Membri. Grazzi l-Sur Daħuħt tal-li sam fil-qosor fit-tweġibit tiegħu u tal-li kien preċiż. Issa naddu għal mistoqsijiet l-Sur Andor meta walest nibdow bin-numru 19. mis-Sinjura Blinka Viċuta. As I've said earlier, colleague. Palmat Abel, għanna ħafna pressjoni l-lejla din l-ura għanna provan ndaħal kem jista' mistaqsijiet għalek nitlobkom iżommu fil-qosor. 19. Mistaqsija 19. mis sur Andor, jek joġbu. President, honorable members. President, membri onorevoli. Dawn l-aħħar 10 snin rajna ħafna riformi fil-sistemi ta' pensjoni u dawn għadhom għaddejjin ċertu stati membri. Il-Kummissjoni appoġġa l-impatt u l-implementazzjoni ta' riformi nazzjonali għal metodu miftuħ ta' koordinazzjoni bħarsa li niżviluppaw sistemi ta' pensjoni li jkunu adattati, sostenibbli, moderni u trasparenti. Ix-xogħlijiet għaddejjin għal dawn il-sistemi ta' pensjoni fihom il-reviżjoni konġunta eh, mill-kumitati kompetenti. L-azzjoni qegħdin iqisu wkoll l-aħħar xar snin ta' riformi u l-progressi li seħħu fi żmien ta' kriżi u anki sfida ikbar li tħares il-nies li għandhom inqas f f'soċjetà dejjem tixjih u f'sitwazzjoni fiskali aktar eh, mwera. Fit-18 ta' Ġunju kien hemm adozzjoni ta' rapport aħħari fejn il-profil tal-Istati membri għandu jiddaħħal sal-aħħar tas-sena. Il-Kummissjoni taħdem ukoll mal-Istati membri fuq sensiela ta' kwistjonijiet marbuta ma' riforma tal-pensjonijiet u sistema tal-pensjoni. Per eżempju, il rapporti annwali u l-peer reviews joffru eh, pariri u suġġerimenti l istati membri individuali biex inkejlu l-progress u biex ikonna sistemi ta' pensjoni adattati, il-Kummissjoni żviluppat numru ta' indikaturi fil-Kumitat tal-ħarsin tal-ħarsin soċjali. Aħna lek nixtiequ nivalwaw il-dat tal-Istati membri għas sistemi ta' pensjoni tal-Istati membri. Riformi tal-pensjoni rridu jkunu bbażati fuq soluzzjonijiet li jħarsu l-adattabilità kif ukoll is-sostenibilità tal-pensjoni li ma jkunux għaskapitu tal-anzjani u dawk l-aktar vulnerabbli. Fil-linji gwida politiċi l-settembru li għadda, il-President Barroso qal li rridu niżguraw li l-pensjoni jiet jagħmlu dak kollu possibbli jiġifieri li joffru appoġġ siwi għal pensjonanti inkluż dawk fil-gruppi vulnerabli. Pensjonijiet adatti fisser li nizguraw li l-anzjani ma jiddaħlux fil-riskju ta' faqar u jkun jistgħu jżommu l-level ta' ixin tagħhom fuq grat raġonevoli wara li jirtiraw. Minħabba l-pressjoni li bħalissa fuq il-pensjonijiet u il-problemi erbuta mal-alternativi pal per eżempju eh, taxxi ola jew pensjonanti għakt ifqar, aħna rridu nikonsidraw li l-ħaddiema jaħdmu aktar għal żmien itwal biex bekk jagħmlu tajjeb għas-sistema tal-pensjonijiet u tkun aktar b'saħħitha. Dejjem għedna li r-riforma tal-pensjoni hija importanti iżda mhux ser jirnexxila tkompli waħedha u għalhekk irridu li jkun hemm eh, possibilità li ħaddiema li jaħdmu aktar għax hemm min u kapaċi u jiflaħ jaħdem iktar biex bekk nagħmqu riforma tal-pensjoni rridu morru kontra diskriminazzjoni kontra ħaddiema anzjani nipprovdu l-ħiliet u t-taħriġ biex ikun hemm it-teħiliet fost dawn il-ħaddiema u nilħqu l-aspettativi ta' nis differenti skont il-ħajja tagħhom u ntejbu il-kondizjonijiet kollha u hekk għandna bżonn sforzi kbar u l-Ewropa l-2020 tipprovdi qafas għal dan it-tiġijiet. L-ambizzjonijiet u molin ħafna fil-programmi ta' riformi nafu u l-qafas kurrenti jinkludi l-koordinazzjoni tal-politika, dan għandu jiġi għanġornat għal tibdiliet u t-telemiet li ħadna mill-krizi u anke fir rigward il-bidliet tal-sistemi ta' pensjoni nazzjonali. Skont dak li ġi publikat fis-7 ta' Lulju, aħna publikajna kif il-riformi tal-pensjonijiet għandhom jiġu żviluppati biex niżguraw li l-pensjoni tagħna jkunu adattati, sostenibbli u siguri. Il-Green Paper ma, ma tajċ li il-sistema tal-pensjonijiet mhix responsabilità tal-Istati membri. Tikkontribwixxi għad-dibattitu għal valur miżjud tal-Unjoni Ewropea rigward il-pensjonijiet. Tisħaq biex l-Istati membri jkomplu sforzi tagħhom biex jagħmlu tajjeb għal politiki u l-sistemi tagħhom ta' pensjoni jkunu adattati fil-ġejjeni biex bekk ikun hemm qafas aktar b'saħħtu għal pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Aħna nħossu li opportunità li namlu tajjeb għal daw kollha interessati fil-pensjoni mhux biss l-istati membri zda minna ħaddem trade unions li għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-skemi ta' pensjoni u ta' bilħaq il-Parlament Ewropew. Dan għandu jizgura li kwalinkwa miżuri nipproponu jkunu fuq evidenza ċara, jkunu xirqa proporzjonati u jħarsu wkoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Grazie. I'm going to take um, Mrs. Blinker-Vichute, but I'm not going to take il sinjura Blinke Utes da mhux kien mistoqsijiet supplementari. Mistoqsija supplementari mis-Sinjura Blinkeviċ Utes. Eh, Ixtiesu da taċna reċa. Grazzi għat weġiba, iżda dak li tassaw nixtieq nisma' minn għandek huwa x'inhuma l-miżuri li l-Kummissjoni sertiħu f'dak li għandux jaqsam ma l-impigi għal nis aktar anzjani għalix il-Green Paper li tkellem dwara semmi li ħajkun meħtieġ li niposponu l-età pensjonabli f'dak li għandu x'jaqsam mill-sitwazzjoni demografika fih dan l-Unjoni Ewropea. Iżda minnar miżuri speċifiċi għal nis anzjani li nestendu l-età pensjonabli ħatkun ta' detriment ta' ċittadini għax ħanispiċċaw ninqabdu f'nassa. Il-Kummissarju se jista' jwieġeb. Fil-qosor jekk One of the main Waħda mis segwiti ewlenin ta' dan ix-xogħol fuq il-pensjonijiet li kellna bil-Green Paper huwa li nitkellmu dwar l-età pensjonabbli sal-2012. Dan jinsab fi proċess bikri qed jitħejja bħalma ħabbarna ħajkun hemm xogħol marbut fuq id-demografija biex bekk din is-sena tkun eh, meqjusa bħala is-sena għall-anzjanità. Dan qed nagħmlu prabta ma' dak li rid isir biex niżviluppaw l-skemi ta' talimtu tul il-ħajja u biex nsaħħu s-saħħa għall-anzjani għaliex nafu dawn l-opportunitajiet ta' impjiegi fir-rigward din il-kwistjoni. Il-mistoqsija li miss hija Missur Papa Nikolaw numru 20 Watt massimu ta' żewġ domandi u għalhekk is-sur Prodi jista' jagħmel supplementarja għal mistoqsija ta' Papa Nikolaw. Kummissarju, tixtieq twieġeb il-domanda ta' Sur Papa Nikolaw fuq l-impatt fuq iż-żgħażagħ tal-kondizzjonijiet il-ġodda tal-impjiegi. Imbagħad il-mistoqsija ta' wara. President, il-memorandum ta' fema format mill-awtoritajiet Griegi mal-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF jgħid li l-gvern Grik rrit jadotta leġiżlazzjoni għal salari minimi għal gruppi friskju bħal pereżempju żgħażagħ u dawk qiegħda. Lan huwa li noħolqu tkattir tal-impigi għal gruppi l-aktar vulnerabbli li jistgħu jkunu qiegħda u għalhekk li jistgħu waslu għal nesklużjoni soċjali. Iż-żgħażagħ ħafna drabi kollhom salarji baxxi stati membri per eżempju l-Belġu, r-Repubblika Ċeka, Franza, eh, l-Irlanda, Malta, Renju Unit fost oħrajn. L-argument ewlieni biex ikun hemm salari baxxi huwa li rridu nagħmlu tajjeb pal faqar dan fisser ukoll li rridu nagħmlu tajjeb għall ispejjeż u dan ħajkun skapitu tal-żgħażagħ u dan ħajfisser aktar qatt. Biex nagħmlu tajjeb għal qatt li hemm fil-Greċja din rridu nagħmlu azzjoni għalija, din huwa evidenza li l-qatt li hemm hemmhekk hija problema u għalhekk fid-29 ta' April ħajkun hemm 3.8% fil-mija meta mqabbla ma' medja ta' 19.8 tal-Unjoni Ewropea. Din l-istennija hija li ħadkompli tiżdied f'din is-sena u s-sena li ġejja. Dawn iċ-ċifri huma qolin fil-Greċja u dan juri kemm dawk li huma qiegħda li ilhom qiegħda suba diffiċli biex jitlu lura fuq posta xogħol. U għalhekk din hija sitwazzjoni kritika. Tinvolvi wkoll il-setting tal-salari għal perjodu ta' tliet snin u ammirati għal dawk l-aktar vulnerabbli biex jitlu fil-postijiet ta' xogħol, par pereżempju zazax u dawk li l-om qiegħda il-kwalità tal-impigi u kundizzjonijiet deċenti ta' xogħol huma priorità għall-Unjoni. Palma nistgħu naraw bil-niwida integrati biex ikun hemm qafas għal l-istrateġija tal-2020. Il-Kummissjoni tħares li jkun hemm miżuri għall-implementazzjoni tas-suq biex niżguraw li dawk qiegħda u dawk vulnerabbli jiddaħlu f'gruppi aktar b'saħħithom u li jkun nistgħu nħarsu l-kohezjoni soċjali għalhekk hemm il-Fond Ewropej, partikolarment il-Fond Soċjali Ewropew. L-ISF ħares l-aċċess għas-suq saħħaħ dan il-qasam għat-tajjeb tan-nisa żgħażagħ u gruppi vulnerabbli. Jagħmel dan permezz ta' miżuri bħal pereżempju servizzi personalizzati għal qiegħda il-programmi għall-esperjenza fuq ix-xogħol, il-promozzjoni tal impjiegi jew taħriġ għal ħiliet għal-mobilta, eccetera. Il-memorandum ta' fema jnidu kol miri għal Greċja sabiex iżid l-assorbiment tagħha għal fondi strutturali ta' koeżjoni li ovvjament mbagħad jidħlu għall investiment akbar u għall proġetti ta' investiment. Grazzi għal nofs minuta kull wieħed is-Sur Papa Nikolaw Krawli u mbagħad żewġ minuti għal tweġibiet tas-Sur Kummissarju. Is-Sur Papa Nikolaw. Κύριε Επίτροπε, για δεν κατάλαβα βεβαίως αν... L-ewwel grazzi Kummissarju għat weġiba tiegħek, iżda ma nafx jekk dak li nsaf dan il-memorandum ġiex mill-Kummissjoni jew mill-Gvern Grek. Jew inkella dan huwa l-prodott forsi tal-immaġinazzjoni. Sa l elfej u 12 għedin nisammimaw li ħajkon għadin il-paga minima għal dawk ta' bejn ta' 21 u 25 sena. U għalek kif tista' tajt li ħan defendu dan fuq livell Ewropew, ħan għamlu limitu fuq pajjiżi oħrajn? Grazzi, President, l-Kummissjoni nistaqsi li minħabba li minħabba l-sfidi li għanna, specialment minħabba z-zaza għall-aċċess għadgi, Neħtieġu inizjattivi ġodda biex nimmiraw dan il-grupp partikolari biex insibu modi qoddim. U naħseb li proposta niqsam il komissjoni hija l-użu tal-internet u l-sites ta' social networking fejn qed qegħdin nħeġġu l-żgħażagħ jipparteċipaw għal programmi ta' taħriġ. Kummissarju għal żewġ minuti jekk jogħġbu. Mikrofon jek joġbak. Oh, sorry. So uh, I would like to just... Jiena nishtiq nirreferi għal diskors ta' dalodu tal-President fejn tkellem dwar ideja ġodda fuq l-izviluppi tal ħelijiet u fuq il-mobilta fiħdan l-Unjoni Ewropea li ser ikunu imsaħħa għal beneficju l-aktar ta' zazah. Għanna varjetà ta' skemi u għaw nishtiq nirriferi għal proposta tal-ġimgħa d-dieħla fuq Youth on the Move li ħajfoka mhux biss fuq il-mobilità iżda fuq inizjattivi konġunti biex iżidu l-opportunitajiet ta' xogħol ta' żgħażagħ. Mhux biss fil-Greċja iżda naħseb li anke Greċja ħad gawdi minn dan il-programm. Thank you. Grazzi, grazzi, Sur Crowley, kollok tweġiba bil-miktub. Ovvjament tal-mistoqsija tiegħek. Is-Sur Galler mhux jatawn, mela ngħaddu għall-mistoqsija tas-Sur Mitchell numru 23 fuq l-anijiet tal-iżvilupp għall-millennium u fuq summit dwar dan. U din hija mistoqsija lis-Sur P. Balks u meta jista' u jiġeb nista' nadilu l-kelma. Nittama li jżomm fil-qosor. You have the floor. President, Honorable Member. President, Membri Onorevoli, fadal ħames snin biss biex niksbu l-anijiet tal-iżvilupp tal-millennium meta qabel ma l-iskadenza tal-2015 u għalhekk il-Kummissjoni għadha temmen li nistgħu nilħquhom. Issa li l-komunità internazzjonali tilħaq mal-impenji tagħha u timplementa l-politiki meħtieġa u tuħazzjoni azzjoni konkreta fuq it-talimiet li xtarna. Huwa importanti li nagħmlu progress importanti biex niksbu dawn l-anijiet u hemm ħafna pajjiżi li nistgħu naħquhom iżda hemm numru ta' pajjiżi jistgħu jkollhom diffikultajiet. Znus maquda kellhom laqgħa tal-plenarja fil-Settembru tal-2010 u din hija sfida iżda l-Kummissjoni qiegħda timmira li mhux biss tikkonferma l-impenji li tieħdu fis-sena 2000 iżda anke wkoll li jkun hemm riżultati orjentati lejn is-suċċess għal ħames snin li ġejjin u nittamaw nkunu nistgħu nilħu l-anijiet tal-iżvilupp għall-millennium. Lan tal-MDGs huwa li jkun hemm responsabilità tal-kull pajjiż konċernat fir rigward imbagħad l-appoġġ għall-iżvilupp, l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur dinji u għandar l mexxej u għalhekk qed tkun ta' eżempju għal imsieħba Bbażat fuq il-proposti mill-Kummissjoni, l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qablu fuq set ta' azzjonijiet konkret u ambizjużi u politiki li għandhom jiġu implementati minn issa u s sena 2015. Dawn jikkostitwixxu l-użu komuni fil-rigward il-summit tal-ġnus maquda u l għalin minnek u juru l-impenn qawwi tal-Unjoni Ewropea li napoġġaw l-MDGs globalment sal-2015. Il-Kunsill Ewropew u l-konklużjoni tiegħu ta' Ġunju li għadda jikkonferma l-impenn tagħna li nelħqu dawn il-miri u l-istati membri qablu li jevalwaw il-progress kull sena għabbażi tar-rapport mill-Kunsill. Ħajkun hemm ukoll segwitu dawn l-azzjonijiet kull sena minn naħat tal-Kommissjoni. Il-summit tal ġunsma u ta' settembru aħna qegħdin intennu li l-MDGs u mhux biss li konna il-mira ta' 0.7% tal-GNI għall-għajnuna tal izvilup tal-2015 iżda li nimxu l-qoddimu niksbu dawn l-għanijiet tal izvilup President, nirringrazzja l-President il-Kummissarju għat weġiba f'dawn iż-żmien diffiċli fisser li importanti li nikkomunikaw liċ-ċittadini. Importanti li nikkomunikaw x'inhu ta' suċċess biex bekk ikonna appoġġ minnaħa tagħhom. U jaqbel miegħi li issa l-GNI qed jinżel u ovvjament il-kontribut ħajonqos. Iżda dan ma jfissirx li għandu jonqos bħala perċentwal tal-GNI u minna taħalla 16 bati darbtejn. Dan ħat isħuħ f'New York, komissarju. L-appoċ pubbliku hija xi ħaġa importanti ħafna u għalhekk il-komunikazzjoni u l-affedibilità, l-accountability hija kruċjali u għalhekk il-Kummissjoni mdaħla f'numru ta' proġetti semmejt il- l-European Development Aid fej aħna nippruvaw nisqu fuq x'dak li ksibna u ħnamlu l-isforzi kollha dwar dan. Fuq il-GNI, IVA bil-GNI jonqos, n-numru ta' flejes ovvjament ħajonqsu ċertu pajjiżi u bħalissa ninsabu 0.4% tal-GNI u l-ek rridu naħdmu biħġarna biex niksbu l-GNI ta' 0.7% u aħna ħanisqu li mannix nżidu il-numru ta' flejes f'dawn iċ-ċifri għaliex dawn huma inqas minn dak li aħna impenjajna ruħna u l-kredibilità tagħna tiddependi fuq il-livell ta' impenn u kisba tal-MDGs fuq lajnuna l-iżvilupp. Grazzi. Issa s-sur Galahar wasal. Tista twieġeb numru 22 s-sur Galahar jekk jogħġbok fuq is-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Afrika li ġej Numru 22, Mr. Gallagher. Uh, well, um, Il-kwistjonijiet politiċi li ser jiġu indirizzati fil-summit ta' bej l-Afrika l-Unjoni Ewropea li jmiss huma tiġu preparati um, skont is-setup istituzzjonali l-ġdid tat Trattat ta' Lisbona. Il-Kummissjoni eh, hija uh, waħda mir-ruoli ewlenin eh, għall-istrateġija ta' summit tal-Afrika. Il-Komissjoni tistenna li t-tielet summit tal-Afrika u l-Unjoni Ewropea li ser jisir fil-Libja fl-aħħar ta' novembru tal-2010 se jipprova jsib iktar l-ambizzjonijiet konkreti ta' kooperazzjoni tajba bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika fi snin li ġej, mod partikolari summit ser jiftiem fuq is-sostanza u l-metodu ta' ħidma bejn l-istrateġija konġunta uh, ta' bejn l-2011-2013. U importanti li niftakru li s-summit ta' Lisbona fl-2007 kien tkellem dwar eh, relazzjonijiet oħrajn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika ikun hemm partnerarjat aħjar. Għal daqstant aħna rridu nifukaw iktar lejn azzjoni u li niksbu riżultati aktar konkreti fir-rigward ta' aktar eh, dettalji l-Kummissjoni tixtieq tara li dawn il-punti jiġu indirizzati fis-summit u ikun hemm iktar tkabbir, iktar kreazzjonijiet ta' xalijiet u iktar investiment li huwa importanti kemm eh, l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Il-mexxejja jistgħu jiddiskutu eh, jekk il mexija jiddiskutu iktar ikun hemm iktar tkabbir ekonomiku fil-qasam tal-effiċenza tal-enerġija, iżvilupp ta' settur pubbliku privat, skużawni, u wkoll fl-agrikoltura sigurtà li kellu l-kummerċ. Irridu kol nifukaw fuq il-bidla fil-klima u l protezzjoni tal-biodiversità. Huwa importanti li jkun hemm paċi u ġlieda kontra terrorizmu, piraterija, kriminalità internazzjonali, ecc. U dan għandu x'jaqsam mal-governanza u kol ġrittijiet tal-miedem. Il-Kummissjoni tistenna li jkun hemm ta' mexxejja miż-żewġ kontinenti li jmorru għal din il laqgħa u jaqblu fuq punti konkreti u jippruvaw jilħqu għall-stakeholders kollha Afrikani u Ewropej fir dan is-summit il-kapijiet ta' statu gvern ser ikunu jistgħu jagħmlu skambju ta' opinjonijiet u flimkien ma' stur ehm, privat u s-soċjetà ċivili. Il-Kommissjoni skoll ser jiddaħħal rappreżentanti oħrajn minn stakeholders mill-Afrika, pereżempju, universitajiet, riċerkaturi, awtoritajiet lokali, ecc. Kif ġara fissa ta' qabel, dan ser ikollu dikjerazzjonijiet politiċi u wkoll eh, dikjerazzjonijiet konġunti mill-kapijiet ta' stat u gvern. Grazzi, President. Grazzi. Is-Sur Gallagher, minuta. Għandek nofs minuta. Nirringrazzja il komissarju għal din il- risposta importanti ħafna dan is-summit u jina kuntent li l komissjoni qed tgħidli li l-kwistjonijiet li ser jiġu indirizzati ser ikunu dwar tkabbir, xogħlijiet investiment, eh, paċu u sigurtà, eċetera. Naħseb ukoll ikun importanti li ikun hemm ir-riżultati konkreti. Ovvjament hija importanti għalija li nitlob lil kummissjoni li intom iġġellu li l-istati membri kollha u turu xi kemm hija importanti li jkun hemm żvilupp uh, ta' pajjiżi oħrajn, pajjiżi terzi u biex inżidu il-livell il-kellimet jiġi interrott. Grazzi. Kummissarja Kjoġbok. Ix-xogħol tiegħi huwa li nkoraġġix l-istati membri li jaħdmu iktar fi rigward ta' żvilupp tal-għajnuna tal-żvilupp u naħseb li aħna nkunu gburin li aħna nexxilna niksbu dan kollu aħna qed nagħtu ħafna għajnuniet il-pajjiżi terzi. Ser dan ser jgħin eh, biex naqsu l-faqar fid-dinja u allura dan ifisser li l-xogħol li qed nagħmlu aħna huwa importanti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna kifet fil-bidu din is-sezzjoni, aħna ser nieħdu żewġ domandi biss fuq kull suġġett. Allura il-kellima il-persuni li għamlu domandi oħrajn passur posel ser jieħdu risposta tagħhom bil-miktub u ser ngħaddu għas senjura Hedelgard. L-ewwel domanda hija tas-Sinjura Tikaw. Domanda 26, żommu fil-qosor kemm jista' jkun. Is-Sinjura ħad il-gardi kjoġba. Grazzi ħafna. Fl-2007 u fil-bidu ta' fl-2006 tgħid il-keliem għal bidu tal-2007 l komissjoni għamlet eh, assessjar detaljat skarsità tal-ilma u nixfa fl-Unjoni Ewropea u wara dan l-assessjar il-Kummissjoni bdiet għat ta' politiċi biex iżżid l-effiċenza tal-ilma u frankar tal-ilma u kol privat tindirizza l-sfida ta' skartita tal-ilma u nixfa fl-Unjoni Ewropea u dan ġie publikat fl-Ulju tal-2007 seba għażliet ta' politika ġew identifikati biex nitrattaw il nuqqas tal-ilma u kwistjonijiet ta' nixfa li natu prezz ġust tal-ilma li nallokkaw fondi għall-ilma b'mod iktar effiċenti tip ta' manager ta' riskju fir-rigward ta' nixfiet u infrastruttura aħjar tal-provista tal-ilma, teknoloġiji aħjar fir-rigward tal-ilma u prassi aħjar kultura ħjar ta' li frankar tal-ilma u kol biex intejbu l-arfin il-kollezzjoni tal-ġbir eh, tal-ilma. Dawn kienu seba punti, do seba elementi il-Kummissjoni preparat uh, rapporti ta' follow-up annwali u dawn uh, kienu għazliet fost l-Unjoni Ewropea kollha. Aħna wkoll qed nimplementaw white paper adattata għal bidla fil-klima u komunikazzjoni oħra dwar eh, mitigazzjoni tal-politiċi Ewropej li qed tiġi pjanata s-sena diħla. Wkoll il-Kummissjoni għandha f'moħħa li tniedi sal-2012 blueprint għall l-ilma ta' l-Europa u dan ser eh, jiġi bbażat fuq l-implementazzjoni tal-direttiva tal-direttiva għafas tal-ilma u kol fuq il-vulnerabilità eh, tal-rizorsi tal-ilma u kol bidla fil-klima biex nipreparaw dan il-blueprint il-Kommissjoni nidiet għat ta' attivitajiet fostom proġett pilota fuq l-izvilup ta' attivitajiet ta' prevenzjoni fil-rigward ta' desertifikazzjoni fl-Ewropa u wkoll assessjar studi tal-impatt uh, f'rigward ta' risorsi tal-ilma bidla fil-klima u miżuri oħrajn. Nixfiet u desertifikazzjoni u qed jiġu indirizzjati permezz ta' politiċi settorjali bħal pereżempju żvilupp rurali taħt il-kap u wkoll taħt il-politika tal koezjoni Grazzi. Grazzi, Signora Tikaw, nek nofs minuta. Grazzi. Sur President, Kummissarju, il-ġlida kontra il-bidla fil-klima hija priorità għall-Unjoni Ewropea u l-effetti tal-bidla fil-klima huma ħafna iktar viżibbli għal daqstant jiena nixtieq insaqsi jekk il-budget tal-Unjoni Ewropea u ser jirfletti din il-priorità u kif ser tużaw il-midterm review u kol il-Maltian u financial Framework biex tilqu dawn l-anijiet. Grazzi. Il-Kummissarja kjoġbok. Grazzi, waħda mill-idejat li għanna hija u naħseb ġa semmejta waqt ismiħ tiegħi f'jannar. U din kienet li aħna ser nippruvaw ikonna perspettiva finanzjarja f'sistema fejn ikonna climate proving tal proġetti. Ġifiri, jekk l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għal finanzjament tgħid pereżempju proġett ta' infrastruttura, xi proġett kbir ħafna ta' kwalunkwe tip, naraw jekk dan hux prattiku u fil-fazi ta' kostruzzjoni nidu konsiderazzjoni l-alfin li għanna dwar kif l-ilma ser jieġem l qod kif dan ser jikollum pat minn naħta bidla fil-klima, ecc. Ġifiri, ser naraw jekk kux ser jikonna climate proofing tal-mod ta' kif aħna qed nofqu il-fondi tagħna biex bekk inkunu nistgħu nappoġġaw mod aħjar dawn il-proġetti u meta dawn ikun qed jiġu appoġġati mill-Unjoni Ewropea aħna nkunu nafu eżattament li l-arfin kollu li għanna u r-rekwiziti ta' dotazzjoni qed jittieħdu in konsiderazzjoni. Dan huwa wieħed mill-eżempji. Grazzi. Right, now we come to... Tajjeb, issa ngħaddu għal domandi 27 u 28 ta' Sur Florence u Sur Rodriguez il-Kummissarja Kjoġbok. Grazzi, ser niprofa nirrispondi dawn iż-żewġ domandi. Flimkien dawn huma l-istrateġija ta' Cancun. Naseb li tafu li il-bidla fil-klima hija huwa ftehim vinkolanti li jippermettilna li naqsu l-żieda tal-temperatura ta' binqas minn żewġ gradi. L-Unjoni Ewropea hija lesta li tadotta ftejjim fil-konferenza ta' Cancun f'Novembru u Diċembru. Iżda wkoll aħna rridu nikkoroxxu il-fatt li għal darboħra oħrajn mhux ser ikunu lesti li jagħmlu dan qed najt dan li xkelli l mistrija l-ġimma l-oħra u fil-fat Iva nista' ngħid li dan ser ikun il-każ. Rridu nkunu realistiċi allura u naħseb li approċċ pass wara pass li l-Kummissjoni suġġeriet lura f'Marzu kolli ngħid li dan kellu ħafna poċ internazzjonali u issa l-kwistjoni ewlenija hija din. X'ser ifisser dan għal Cancun u x'tip ta' pakket ser jiġi miftijem ġo kankun. Kif naraw aħna rridu nippruvaw nsolvu kwistjonijiet ewlenin u nieħdu azzjonijiet permezz ta' setta deċiżjonijiet. U l-pakket ta' kankun jista' jinkludi dawn l-elementi. L-ewwel nett irridu ndaħlu elementi l-ġodda li aħna ġaf ftemna dwarhom fir-rapport ta' Copenhagen u dan rrid jiġi rifless fin negozjati formali waqt diskussjonijiet ġewwa Cancun u wkoll importanti li aħna namlu progress tajjeb fir-rigward tal- eh, naqis tal-emissjonijiet u l-appoġġ finanzjarju. Dawn huma elementi ewlenin. Deforestazzjoni, li tistabilixxi tnaqis fir-edizzjonijiet u mekkaniżmi oħrajn kif eh, qed naraw eh, ftejm ta' Copenhagen għandu jkun wieħed mill-punti ewlenin fil-pakket ta' Cancun aħna kuna viċin ħafna ġewwa Copenhagen u issa rridu nieħdu deċiżjoni ambizjuża. L-istess nistgħu ngħidu dwar il-ftehim għal eh, framework għal adattazzjoni u wkoll għal kop U għed nipruvaw naraw kif dan nistaw namluħ bħala parti mid deċiżjoni ta' konkur. U kol għandu jkonna progress sustanzjali fuq arkitettura finanzjarja iżda fi rigward tal-finanzjament. Waħda mill-punti ewlenin ser tkun għal Cancun hija li naraw li l-pajjiżi l-oħrajn ser ikunu wkoll qed jagħtu l-kontributi tagħhom. Irridu naraw kif ser eh, nistabilixxu wkoll Green Climate Fund. Preferibilment aħna nixtiequ naraw Eh, deċiżjonijiet fuq eh, il-carbon market, carbon market globali, skambju tal-emissjonijiet, etc. U kol finalment aħna nixtiequ ħafna li ikun hemm progress fil rigward tal-emissjonijiet eh, fl-avjazzjoni u trasport marittimu. U kol aħna qegħdin nanalizzaw l impenjiet ta' mitigazzjoni bħala bażi ta' iktar uh, tisħiħ. Jiena naħseb li bħal Kankun jista' jkollu fondazzjoni tajba b'saħħitha għal qafas internazzjonali u aħna nistgħu nuru li jekk aħna naqblu fuq xi sostanza fuq xi punti allura dan jista' jiġi żviluppat legalment iktar tard. Però xorta waħda rridu nkunu ċari li r-riżultat ġewwa Cancun għandu jkun wieħed bilanċjat u xirrid ngħid dan. Il-protokoll ta' Kyoto kif inhu preżenti ma jistax jippermetti li lan jibqa taħt 2 gradi. Għal daqstant, irridu nkunu ċari. Nejdu iva aħna lesti li kunem tini periodu tampen. Iżda rridu namlu ċara ħafna li kulħadd li dan ma jibdilx wis. Allura irrid ikonna xi tip ta' kondizzjonijiet marbuta ma' dan għaliex inkella ser nagħmluha ħafna iktar diffiċli għalina nfusna biex Mm, inġelu li l-oħrajn biex jimpenjaw ruħom għal futur Irrid konna impenji minn kulturi żviluppati bħal pereżempju l-Istati Uniti u rridu wkoll azzjonijiet minn ekonomiji kbar emerġenti bħal pereżempju iċ-Ċina. Hemm kundizzjonijiet oħrajn però li irridu jintlaħqu biex ikun hemm it-tieni perjodu ta' impenn Hemm xi noqasijiet illum fil-protokoll ta' Kyoto li jimminaw l-integrità ambjentali u dawn id-djufijiet għandhom jiġu ndirizzati mod partikolari fir-rigward ta' kultur sviluppati pal per eżempju u per eżempju dwar il-foresti, eccetera, dawn għandhom jiġu semmija għaliex inkella mhux ser ikun hemm l-ebda ċans li d-dinja ser jirnexxi l-żomm taħt iż-żewġ gradi irridu wkoll niżviluppaw palissa bħalissa pereżempju Kyoto tipprojbixxi li l-Unjoni Ewropea minn ċertu mekkaniżmi u rridu konna eh, modernizzazzjoni ta' sistema CDM. Dawn it-tip ta' ostakli għandhom jinbidlu fil-setup futur u ma nistawx namlu t-tini periodu ta', ta impen minnar ma nirranġaw din il-kwistjoni. F'dan l-istadju jena rrit snajt li hemm zbilanċ fin negozjati Il-negozjati fuq il-konsiderazzjoni ta' Kyoto u ma ħafna iktar avvanzati il-negozjati fuq pjantazzjoni u ekonomiji emerġenti. U għallura rridu namlu progress sinifikanti biex kankun jirnexxi u jekk se namlu hekk rridu nagħmlu progress ta' vera. L-unika mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' tkun ta' suċċess ġewwa Cancun hija li tagħti eżempju tajjeb aħna mexxejja fid-dinja fuq l-azzjoni fir rigward tal-klima. Irridu li tnaqis ta' 20% fl-emissjonijiet issir liġi u rridu natu riżultati, edin natu riżultati għal daqstant aħna maħniex problema. L-aħħar iżda mhux l-inqas ukoll saqsejtuni din id-domanda aħna edin namlu outreach għalat ta' pajizi oħrajn u l-Kommissjoni edin taħdem mal-Istati membri ma' servizzi diplomatiċi u għed tagħmel network ta' diplomatija favur l-ambjent fir-gwart ta' Cancun biex tipprova tbiddel l-opinjonijiet ta' pajjiżi terzi u tagħmel iktar pressjoni. Ovvjament aħna nixtiequ li naħdmu flimkien mal-Parlament fuq din l-attività ta' outreach jiena għad kem kelli diskussjoni tajba ħafna illum u jiena naħseb allura li l-Parlament għandu opportunità eccellenti biex kun jista' jilħaq ma' l parlamentari oħrajn u naraw eżattament x'tip ta' opinjonijiet nistgħu niksbu u bekk ikollna pożizzjoni ħafna iktar saħħitha. Grazzi, din kienet uh, uh, risposta dettaljata ħafna. Skużawni Sur Szemanski, ser jkollok tieħu risposta tiegħek bil-miktub. Sur Florence. Yes. Mr. Florence, half a minute, please. Sir Florence, nofs minutek, joġbok. Kommissarju, grazzi ħafna għal risposta diplomatika tijak, fir realta għedna preparaw rezoluzzjoni għal Cancun, u ovvjament, fl-ħar mill-ħaj, jekk irridu ftejn, irridu nurru xirridu, inti għad 20% u 30% jekk il-numri jkunu f'postom. Xi trid tfisser b'dan din hija rida tal kummissjoni kollha kemmi? Esso Rodriguez għal 30 sekonda. Si la concreción, eh, decía gracias, señor presidente, si la Grazie, president. risposta kienet li aħna sen kun fuq dimnet, kif trid dinja rridu nuru l-impentana u rridu nkunu pionieri fil-proċess. Emma jek fl-aħħar mill-aħħar għanna pozizjoni ta' vuċi wahda, mux 27 kif kena Copenhagen mela ta' jepwis, pero jena u kol għandi l-istess mistoqsija ta' Sur Florenz għandi l-istess dubju. Il-kommissarju, zewċ minuti jek joġbok jekku possibli. Iva possibli jek titlobni mela le? Il-kondizjonijiet kunu ideali, xtaqt najt li Sur Florenz jena naħseb li li huwa importanti issa u li stati membri tal-Unjoni Ewropea jirriflettu fuq il-komunikazzjoni dettaljata li batna f'Mejju. Jiena kont sodisfatta nara illi il-Ministri tal renju Unit, Franza u Ġermanja għall-ambjent tkellmu b'mod ċar f'nofs Lulju u nittama illi stati membri oħrajn ukoll jaqblu u jaqblu mal-mod kif najdu li din mhix kwistjoni ta' negozjati internazzjonali biss imma x'inhu fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Għal daqstant komplu niddiskutu wkoll mal-Presidenza Belġana u huwa sinifikattiv li ma messaġġ aħna se nirċievu mill-Parlament Ewropew. Bekk intom ukoll tħallu l-impatt tagħkom, Mr. Rodriguez najdina naqbel perfettament mal-ħtieġa li nitkellmu b'vuċi waħda kif qabel dan ma jfissirx illi voċi waħda biss tista' tkun dik il-vuċi huwa importanti hu illi il-bqija tad dinja tisma xtajt l-Ewropa u bekk ikonna l-istess tip ta' messaġġ qed noħorġu u li qed li għandna pożizzjoni komuni. Dan u li importanti u dan u li rridu niżguraw mal-Presidenza Belġana anka bil-mod kif qed niformulaw il-mandati li x'mistax ikollok sitwazzjoni fejn inkomplu ngħidu li bqija tad-dinja fejn huma l-linji l-ħomor tagħna u mbagħad irrit ikonna mandat iktar flessibbli u irrit ikonna fiduċa f'xulxin, imbagħad ikonna lok għal manuvrar fin negozjati din huwa kruċjali wkoll għal mod kif se noħorġu minn Cancun. Grazzi ħafna. Kommissarju, kollegi. Nibatu bqiet l risposti bil-miktub għal dawk il-mistoqsijiet li ma trattajniex. nistgħu nagħlqu sessjoni u l-interpreti għandhom il-ħin sabiex jieklu qabel ikomplu fid-disa.